jisoqlu ta' xogħlu u li fl inħarsu il-libertà fuq l-internet u dik l sfida l-unija tagħna. Grazzi. Grazie la diskussjoni. Grazzi tinnara id-diskussjoni għada ser ikun hemm il-votazzjoni fin-nofsija. Issa il rapport ta' Giovanni Labija, il-bilanċ tal-2013 għat-trialogu, mandata trialogu nati il-kelma lil Giovanni Lavija. Il-President, Kommissarju, kollegi, il-vot għal mandata trilogu illum qed isir f'mument importanti għall-Ewropa l-iktar għall-Ewropa ta' għada. Il-Kunsil tal-Ewropa ta' 28 ta' Ġunju adotta serje ta' miżuri biex ikon Ewropa stabbli finanzjarjament u kompetittiva. Nieħu pjaċir b'dan il għaliex din kienet mezz biex l-Ewropa toħroġ mill-kriżi nappoġġa it-kabbir il-kompetitività, ix-xogħol għaż-żgħażagħ u nappoġġa l-imprizi żaru medji. Dawn huma prioritajiet li aħna fassalna bħala Parlament fid-dawl tal-bżonn ta' tnedija minn ġdid tal-ekonomija tagħna. u għanda tiġi akkumpanjati b'miżuri, miżuri li appoġġaw appoġġ biex iż-żaza jerġgħu jitru fid-dinja tax-xogħol. Hemm ukoll il-bżonn ta' livell ta' ħlasijiet tal-implementazzjonijiet tal-programmi tal-proġetti Ewropej għal punti wieħed A, wieħed B u tnejn. Dawn huwa wieħed mill-punti ewlieni ta' dan in-negozjati naħseb iktar diffiċli fid-dawl ta' negozjati differenti mill-istati membri. Nixtieq nfakkar dwar parti mill-konklużjonijiet tal-Kunsil illi hija rrida tagħna illi nemżu għada fil-votazzjoni tagħna permezz ta' emenda orali fejn il-Kunsil jafferma illi l-Unjoni Ewropea se tagħmel l-almu tagħha biex terġa twassala tkabbir tal-Europa naħseb huwa evidenti illi tani manifestazzjoni politika għanda tiġi segwita minn impenn, impenn mill-istati membri biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jiksbu l-għanijiet tagħhom jerġgħu jġibu fiduċja fil-ċittadini u jwaslu għad kabbir. Nixtieq infakkar ukoll illi il pagamenti il proposti mill-Kommissjoni fil-proġett tal-bilanċ tal-budget huma bbażati fuq stimi mill-Istati membri reveduti mill-Kommissjoni u mbagħad għandhom jiġu rrispettati dwar il-laqa interistituzzjonali dwar il-plagment li għamilna fit-30 ta' Mejju huwa importanti għat-twettiq xieraq tal-proċedura u biex niksbu riżultat li huwa konċernat fil-bżonijiet tal-ċittadini Ewropej li jkun hemm eżerċizzju ta' sorveljanza tal-infiq biex inkunu nistaw naraw xem verament ta' xi xem bżonn. Bekk nistaw naċċertaw kooperazzjoni interinstituzzjonali illi sfortunatament din kienet nieqsa. Irridu nevitaw dak li sar fil-proċedura tas-sena l-oħra li nħad namlu tajjeb għal bżonijiet tal-2012 permezz ta' emenda budgetarja. U aħna qegħdin nistennew li kun hemm żieda fil-ħlasijiet biex nefetaw illi ikun hemm ċertu problemi fil-pagamenti minn 2012 għal 2013. Hemm ukoll il-bżonn ta' ċertu impenn il għaliex inħossu illi din il-kriżi il kriżi Anke kif saħa il konsil hemm bżonn ta' iktar Ewropa. U għal dakilan għanna l-bżonn illi insaħħu l-prioritajiet politiċi tagħna nipromuovu l-investiment ta' tkabbir u għal postijiet ta' xogħol biex noħorġu minn din il-kriżi. L-aħħar aspett importanti dwar il-finanzjar ta' ITER. Aħna diġà ħadna konsiderazzjoni l-proposta tal-Kommissjoni li namlu użu ta' ċertu pagamenti mis seba program, kafas, program ta' qafas, iżda kif ġi miftijem fil-dekjerazzjoni konġunta li kollox ikun disponibli għal regolament finanzjarju u għal ftejim interinstituzzjonali. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi li l rapporti era għax xogħol tagħhom u forsi nistanajt il-Kommissarju Lewandowski biex ikonna kooperazzjoni interistituzzjonali fil-proċedura kollha biex imbagħad ikonna ċertu suċċess u finanzjament xira fl-interess ta' ċittadini Ewropej u fi żminijiet stipulati fit-trattat. Grazzi. Grazzi il-kelma lill kummissarju Lewandowski. hemm żewġ proċeduri paralleli abbażi tal-proposta tagħna għall abbozz tal-budget tal-2014 u dan qed isir eh, fis-Fond Ewropew konsolidazzjonijiet fiskali li huma kondizzjoni għall iżvilupp sostenibbli iżda min-naħa l-oħra anke fil-kriżi għandna bżonn investiment. u kondizjonijiet għax-xogħol għat-kattir ta' xogħol u dawn ukoll ġew eh, stipulati fil-konklużjonijiet tas-Summit Ewropew. Naħseb illi t-tweġiba mill-Kommissjoni mill bozz tal-budget kienet kienu konklużjonijiet korretti. Naħseb illi il-mandat tal-mandat kif qal is-sur Lavija qed jieħu l-istess direzzjoni għandna bżonn ċertu trażin kull ma għanna impenn ristret ta' tkabbir 2% iżda għanna bżon ċertu ammont tal-flus biex nkunu nistaw inħalsu għal dawk li huma vinkolanti legalment. Mish daqstant sorprendenti iżda f'perspettiva finanzjarja il-programmi edin jimmaturaw u l-pagamenti edin jolow. Hemm bżonn iktar ta' iktar pagamenti hemm ukoll ċertu speċifiċità għal budget tal-2014 ir-regola ta' N plus 2 N plus 3 ifissru illi nħallsu għall-impenji l-iktar fl-2013 għall-impenji meħudin fl-2010. Naħseb illi dan huwa impenn kollettiv tal-Unjoni Ewropea n nenfasizza inni dawn huma għal dawk l-oqsma fosthom l-iżvilupp eh, li t-tardjar tal-pagament miex Asja inna li ġdanja fi wasal ċertu problemi ta' likwidità fl-istat membri jew għal nuqqas ta' investiment. Dan huwa rifless fil-metodoloġija ta' pagament mill-rifless mill-president tal-Komitat Baġitarju fil-Parlament on, on the payment, payment uh, levels at the end. Livelli ta' pagamenti għall-axar ta' Mejju. Naħseb illi naraw ħafna għarfin, ħafna loġika tal-perspettiva multijanwali għal-budgets annwali fil-mandat kif nu espress Mr. Lavija li jgħid il-Konsillu jwassal għal ċertu tħassib maħnix qegħdin nibbażaw il-tbassir tagħna fuq l assunzjoniet tagħna dana qed joriġina mill-istati membri qegħdin naqtaw għan aħna inqas ottimisti mill-istati membri għal fil-rigward tal-pagamenti tal-2014. Naħseb illi nistaw nsibu ċertu kooperazzjoni interistituzzjonali nistix nirringrazzja l-rapporter tal-li għamel disponibli lista ta' proġetti pilota u azzjonijiet ta' preparazzjoni bl-implementazzjoni għal-2014 għal darboħra il-konfidenza tiegħi illi anke nkejja li hemm ċertu kondizzjoni speċifiċi nistgħu insibu l triq biex nindirizzaw il-budget tas-sena d-dieħla. Grazzi. Grazzi, Sur Kommissarju, il-kelma l-Onorevoli Jetten Maki. Minuta waħda biss. President, l-Istati membri edin ifadlu anka l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel hekk u l-Kummissjoni qed tipproponi żieda ta' 7% tal-budget. Għalina dan għal pajjiżi jaf ifisser għal eh, tnaqis ta' bejn 70 u 100 miljun euro. Iktar dejn fil-fatt. Din dan huwa l-istess ammont li ittieħed mill-budget sanitarju fil-pajjiż, ġo pajjiżi. għal settur tal-affarijiet baranin kien hemm żieda ta' 5.7, hemm proposta ta' żieda ta' 5.7% fid-dawl ta' tnaqis tal-sitwazzjoni tas-sikurtà fl-Afganistan u fl-Iraq. L-istess ħin il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea eh, nies inkonċernati qed jgħidu li l-affarijiet huma pjuttost stabbli il-messaġġ għandu jkun wieħed konsistenti, il-messaġġ tiegħi huwa illi trid tifranka iżda l-uffiċjali Ewropej għandhom jaħdmu f'ambjent eh, sikur iżda l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa tonfoq kullumkien l-Istati Membri wkoll għandhom jgħidu li l-Unjoni Ewropea għandha tfaddal tifranka ukoll għall-iżvilupp Is-Sur Mitchell. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja lill-kollega Ladija għal xogħol fil-ħin disponibbli nixtieq ngħid illi għaw ċertu stati membri li jixtiequ innaqsu il-kontribuzzjoni tagħhom lejn l-iżvilupp iżda dan iż-0.7% huwa konness mal-GNI. Iktar ma jonqos il-GNI dan il-perċentwal għandu jonqos iżda mandux ikun iktar taxkil għal dawk il-pajizi eh, inqas senjuri. Nishtiq infakkar li hemm 23,000 eh, tifel u tifla li qed jimutu kuljum. Qabel kienet 36,000 kuljum, issa għamilna progress. Mandux ikun hemm xkil ta' dan il-kunċett fil-ġenerazzjoni li ġejja żewġ biljun persuni oħra ħaj jitwildu fid-dinja li għada t-sviluppa ser jkun hemm ħafna migrazzjoni minn minn nofsinhar tramuntana nixtieq ngħid jekk għandna innaqsu il-ċifri iva iżda mhux il-GNI ukoll. Proset l-Ren Unit li mmixin il qoddim u Danimarka li waslu għal ċifra ta' wieħed fil-mija u row illi issa dawn l-affarijiet huma possibbli anke f'dawn iż-żmien diffiċli. Grazzi ħafna. Komitat ta', Kummerċ Internazzjonali sur stasni minuta waħda biss. Para rapporter tal-kwistjonijiet baġitarji jiena nappoġġa kwalunkwe attività li twassal għat kabbir tisħieħ fir relazzjonijiet bilaterali u stabilta globali u solidarjetà u bekk nixtieq li jkun hemm ċertu preservazzjoni għall-għajnuna kommerċjali ICI, ICA Plus u MFA. Nixtieq li jkun hemm finanzjar aħjar għal finanzjar tal-attivitajiet illi jiffinanzjaw u jikkontribwixxu lejn it-kabbir u x-xogħol fosthom l-internazzjonalizzazzjoni tal-Unjon tal-Kummerċ Ewropew u l-aċċess għal ċertu pajjiżi, sinjuri, l-aċċess għal imsieħba kommerċjali, kif ukoll ċertu għal għall aċċess ta' dialogu ta' livelloli ma' pajjiżi bħalmu ma' Russja u ċina Jekk dawn l-attivitajiet kollha jinġiebu fis-seħ jafu jkunu ta' vantaġġ għaċ-ċittadini kollha tal-Ewropa. Nixtieq nifraħ lir-rapporter Sur Lavija għax-xogħol li jagħmel. Grazzi. Grazzi ħafna għal-Kommissjoni hemm l-Onorevoli Filner li jider li mhux jetaw l-Onorevoli Bulland għal-Kummissjoni għal xogħol u l-affarijiet soċjali minuta waħda biss. Grazzi Signora President, nixtieq ringrazzja lis sur Lavija tat-taqsira li ta' naħseb li din għandha tkun waħda mill-prioritariet tagħna l-Ewropa għandha tagħmel l-almu tagħha biex ikonna ċertu governanza soċjali azzjonijiet azzjonijiet lej koeżjoni u konverġenza soċjali. Il-budget tal-2013 għandu jieħu konsiderazzjoni din inizjattivi ewlenin din hija l-aħħar inizjattiva f'dan il-perjodu multi annwali li m'għandux jikkonċentra biss mhux fuq proġetti korrenti għandna forsi nejnu ċertu persuni li qegħdin ifittxu x-xogħol il-promozzjoni wkoll tal-SMEs illi wkoll waslu għall-iktar numru ta' impjiegi irridu innaqsu il-qat fost iż-żaza, il-politiki soċjali għandhom jirġu jiġu valutati, irridu nappoġġaw ukoll ċertu kompetenzi setat setturi illi forsi għandhom ċertu nuqqasijiet mikrofinanzi resu su proġettijek ċertu progress soċjali permezz ta' imprizi żgħar u medji għandhom jittieħdu konsiderazzjoni meta nipprovdu l-appoġġ minn finanzi Ewropej. Grazzi sur Butkofer minuta. Grazzi ħafna, Signor President. bħala membru tal-ħodor fil-Kumitat Industrijali ma naqbilx ma' ħafna mill-kollegi tagħna dwar il-finanzjar tal-ITER bħala rapporter tal-budget għal-Kumitat Nista' ngħidilkom li aħna naqbilna li l-budget għandu jirrifletti il-prioritajiet tal-Istrateġija tal-Ewropa 2020. Tlet affarijiet għall kumitat tagħna. L-enerġija, riċerka u innovazzjoni u l-appoċ għall smes Grazzi, grazzi ħafna għall-Kommissjoni. Sur Stavrakakis, grazzi, Signora President. Din id-diskussjoni tal-Baġit Ewropew qed issir fi żmien ta' kriżi ekonomika kulħadd qiegħed ibati fil-budget tagħhom dwar il-politika koeżjoni aħna nafu illi dan huwa l-aqwa strument biex ikun hemm ċertu tkabbir u iktar xogħol fl-Ewropa fl-aħħar tal-2012. Kenna backlog kbir se jkun hemm ċertu nuqqasijiet anke daw se jmorru għall-nar fl-2013 u bekk il-Konsil, il Kummissjoni il-Parlament ser ikollhom janalizzaw jivalutaw il-figuri kondizzjonijiet sabiex ma jipperikolawx l-implementazzjoni tal-2013. Il-Parlament ser ikollu jopponi kwalunkwe tnaqqis fil-pagament ta' bażi ta' dan l-azalazi. Grazzi. Grazzi għal-Kommissjoni tal-Agrikoltura l-Onorevoli Delanghi għal-Minuta. Mm. Grazie ħafna, Signora President. Il-budget tal-agrikoltura, il-budget agrikolu, ra zieda ta' 1.6% U din iż żieda hija riżultat ta' l-inklużjoni għas sussidji għas stati membri ġodda. Il-prioritajt tagħna għas senna d-dieħla Qed nitkellmu dwar il-volatilità tal-prezzijiet, qed nipproponu proġett pilota biex nejnu l-bdiwa biex jindirizzaw dan is-suq pjuttost volatili. Il-Kummissjoni immaneġat dawn il-proġetti fil-passat mod daqstant ħażin fostom il-proġett pilota dwar is-prezzijiet tas-suq fl-aħħar mill-aħħar, Sinjur President, jiena nixtieq ngħid li hemm ċertu sitwazzjonijiet li qegħdin jinħolqu fejn nistaw konna ċertu problemi fissu bħalma kena sena l-oħra dwar li kellu xejjex u nizdun nkunu l-esti għal daw. Grazzi Surja Kolino għal minuta. Grazzi, Signora President, Signor Kommissarju, kollegi, dawn iż-żminijiet daqstant komplikazzjoni ta' trażin ta' rikwalifikazzjoni tal-infiq li niddefinixxu bilanċ huwa sinjal illi kif wieħed jista jimxi l-qoddim minkejja d-diffikultajiet li qed niffaċċaw. Aħna wkoll naħdu konsiderazzjoni tal-indikazzjonijiet illi la darba daw jonataw mill-Kumitat Baġitarju dawn ukoll intużaw għal skopijiet pozittivi fostom mill-Frontex anke fil-rigward tal-fond tal-rifugjati. Matana kollu, aħna nħossu li fl-2013 nħossu li jista jisir xi ħaġa iktar konkreta fosthom dik il-lista tal-prioritajiet politiċi li fihom is-Sinjura President għandha tkun taf fostom ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Naħseb illi jista' jsir iktar f'dan l-aspett u forsi dan il-punt jista' jiġi diskuss iktar mill-Kumitat Baġitarju. Grazzi ħafna l-Onorevoli Guerrero Salom għal-minuta. Grazzi, Signor President, grazzi, Sur Kommissarju. Bħala rapporter ta' opinjoni tal- Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali aħna għadna li aħna favur budget konsistenti minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Il-budget tal-Ewropa huwa xi ħaġa li jwassal għall-investiment u fi żmien ta' kriżi naħseb li ġustament hemm bżonn ta' vuċi Unjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex noħolqu l-impjiegi u tkabbir fil-pajjiżi tagħna l-2013 huwa sena qabel elezzjonijiet u għalhekk Naħseb illi il-Kumitat tagħna jidhirlu li jrid ikun hemm informazzjoni speċifika sabiex informaw l-ċittadini eżattament xemm fin-nofs f'dawn l-elezzjonijiet Ewropej u biex ninformawhom ukoll dwar id-drittijiet tagħhom sabiex jipparteċipaw fil-ħajja politika tal-Unjoni għal din ir-raġuni irid ikun għandna budget konsistenti għal programm ehm, tal sħubija u naħseb illi l-inizjattiva ta' ċittadini li daħlet fis-seħ f'April li għadda, issa ħajkun hemm bżonn ta' udjenzi fil-Parlament minħabba dan minħabba xi petizzjonijiet li traqsu naħseb li jridu jkun hemm il-mezzi sabiex nissodisfaw jkun hemm dawn l-udjenzi u smieħ. Grazie, credo. Grazzi, naħseb li l-Onorevoli Hannibal mhux Nibdow bil-kellima tal-gruppi politiċi għal PPE l-Onorevoli Lamassur. Zoċ minuti. Grazzi, Signora President, kollegi. Għawa kħet nitkelmu dwar il-kredibilità tal-Kansil ġimma l-oħra, il-Kunsil adotta il-Growth Compact. 55 biljun euro ser jiġu allokati għall-investimenti dan din hija pożizzjoni pragmata intelligenti raġunevoli li tittasal għal limiti ta' stipulati ħames snin ilu, bazati fuq l-isforzi ta' kommissjoni li nirringrazzja kif ukoll l-amministrazzjonijiet nazzjonali biex kontista tista' tajt li huma dawk il-proġetti effikaċi, dana kollu jagħmel sens biss jekk inti tista' tieħu l-impenn jekk inti tista' tħallas fis-sena li qegħdin u fis-sena d-dieħla, ġifieri jekk ser ikunx hemm deċiżjoni formali mill-imbaxxaturi tal-ġimgħa d-dieħla li tirratifika d-deċiżjoni tal-Kunsill. Hemm ċertu dubju fost iċ-ċittadini kif ukoll fis-swieq u anke fid-dawl ta' dan id-dubju hemm ukoll pożizzjonijiet differenti bejn istituzzjoni u oħra. għandu jkun għandha tkun il-presidenza ta' ċipru li ser ikollha tinforza ċertu deċiżjonijiet il għaliex l-aħħar ħaġa li għandna bżonn hija illi l-Konsill Ewropew jiġi konsidrat bħala summit ta' persuni ipokriti. Grazzi ħafna nil grupp tas-soċjalisti. Grazzi, signor President, Kommissarju. Ovvjament aħna kol qegħdin nirreferu hawnhekk għal dan il konsil ta' ġimgħa li għaddiet fejn iddeċidew li jużaw 120,000 miljun euro mhix ħaġa zaħira din. Marzu li għadda unnek diskussjoni simili konna għedna li għedin nħaltu il-linji politiċi għem bżon nibdlu tries. Fortunatament, donnu l konsil bil-mot il-mot għet jitċaqlaq U għadin nitkellmu mhux biss dwar disċiplina baġitarja li hemm bżonn imma wkoll billi inħeġġu li jkun hemm itkabbir sostenibbli għalhekk dana iċ ċifra ta' flus li semmejt importanti ma ma ninsewx li diġà għandna għodda sabiex ninvestu fl-ekonomija Ewropea u dan huwa l-budget tal-Unjoni għax hawnhekk qed dwar budget illi ipoġġi dispożizzjoni. E, poġġi għad e, dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea 151,000 miljun euro ġifir iktar minn dak li ġed deċiż il-ġimgħa li għaddiet. Issa hemm bżonn nibdew immexxu il qoddim u napplikaw għal budget Ewropew għal dan tissa u dak tal-2013. aħna għanna bżonn il-flus sabiex nifinanzjaw il-kompromess li nilħu għawnek. Issa l-lum ġad għanna l-FP7 illi għedin u fa minħabba nuqqas ta' finanzjament għanna konna għedna li musa jkonna flus bizzejt, sfortunament għanna kellna raġun. Hemm bżonn nissa li konna l-flus sabiex nifinanzjaw il-mandat tal-kompromess sill Ewropew. Grazzi. Per il gruppo Alde l'onorevole Alde. Grazzi ħafna issa għall Alde għanna Sur Alvaro. Grazzi Signor President u meħba Kommissarju. Il-budget tal-2013 huwa għata 150 biljun euro. U dana jimxie jitfit ma l-istrateġija 2020. Għadin nitkellmu dwar zida ta' 2.7%. Għadna raw zida ta' 3.5% f'termin ta' tkabbir, investiment, SMEs, zazahon impjiegi, inizjattivi ġodda u koll anke l-fazi pilota per eżempju għall-enerġija, trasport, Dan kollu jrid jgħin. Sabbi xejn inkampaw buħut mill problemi nippromovu tkabbir li għax ħaġa bżonna ħafna fl-Ewropa bħalissa. Jekk inħallsu lejn il-pagamenti l-ammont hawnhekk huwa ta' madwar 138 biljun euro. Is-sena l-oħra fil-regolament finanzjer tal-2012 rajna bidla konsiderevoli fil-rigward ta' riċerka kien hemm anki ċertu żieda ta' pereżempju 12% f'ċertu oqsma ta' proġetti pubbliċi privati. Aħna għandna l-obbligu li nimplementaw il-programmi il-kbar il programmi il gbar il kbar u nirrispettaw l impegni kollha li jkunu ttieħdu snin ta' qabel. Hemm ċertu prioritajiet il-programm għal politika tal-ICT, per eżempju, importanti ħafna l-aġenda għal teknoloġiji ġodda u raqwa użu tagħhom. Dan huwa programm li jkun utli ħafna wkoll l-Ewropa u dan l-abbozz tal-budget qiegħed jipprova jwassal għal progress u aħna kullu nistgħu nifrankaw ammonti konsiderevoli jekk irnexxina li jkollna dawn id-diskussjonijiet fi Brussel u fi Strasburgu. Grazzi ħafna issa għal ħodor. Issu ċappen. Il-President tal-Kommissjoni Barroso għalina li dibattitu fuq is-Summit dal-Odu il-Budget Ewropew kien l-istrument kruċjali għal tkabbir sostenibli. Issa di qed nisimaw għal darbaħra mill-Kummissarju Lewandowski naħseb l-importanti najdu illi il-mod kif niddiskutu il-budget hawnhekk aħna fil-Parlament rridu naqblu mal kunsill għaliex jekk naqblu biss jista' jkun hemm budget komuni l-ġimgħa li għaddiet fis-summit il konsili iddeċida għal 65 biljun mill-fondi strutturali jiġu mobilizzati b'mod rapidu sabiex inkabru it-kabbir. Iridu ninvestu fuq isma bħal riċerka, l-enerġija, il-klima, eccetera. Imma il-Konsill ma qalxu minn fejn dawn il-flejjes fl-qasir żmien. Il-Konsill huwa politikament skizofreniku minn banda jrid kabbir tkabbir u minn naħa l-oħra mhux lest illi iħallas u jinvesti fl-affarijiet illi qed jgħid li għandna ninvestu fihom la fl-2012 la 2013 istati Membri huma attenti.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 Is-Sinjur Ashton, Ashworth. L-ekonomija Ewropea qed tiffaċċa sfidi akbar minn qatt qabel. Għanna jiddu nkomplu laħqu ma' pjata d-dinja għax bekk biss ħajkolna futur tajjeb għaċ-ċittadini tagħna. Il-muftiħ għal dan il-futur u għal-budget L-iktar priorità urġenti tagħna għandha tkun l intejbu l-kompetittività sabiex intejbu tkabbir ekonomiku bbażat fuq suq uniku li jaħdem tajjeb u aktar valur għal flejjes li jintefqu fuq livell Ewropew dan ifisser li investu fl-iżvilupp u fir-riċerka ninvestu fuq infrastruttura aktar wiesa u ninvestu wkoll fil- konnessjonijiet broadband dan kollu ħajjin li ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum fil-futur. Dan ifisser ukoll però illi budget limitat għandna nonfqu biss fejn tassew nkunu nistgħu nieħdu valura għall flus ta' fejn ikun relevanti għall isfidi qudiemna. Dan huwa żmien fejn suppost qegħdin nerġgħu nagħtu titwila għal dawk l-oqsma tradizzjonali ta' nfiq u nsaqsu l-mistoqsijiet diffiċli bħal pereżempju. L-investimenti modi fil-proġetti tal- fondi strutturali ta' sew wassal għal benefiċċji li ksibna ħajwassal jew il-riformi proposti fil-pak ta' sew iwaslu għal benefiċċji ambientali li jistaw jitkejlu u għal kemm ħajħallas għalihom daw il-kontribrent Ewropew. Dan il-budget qed jitlef l-opportunità biex jieħu approċċi ġodda minn flok is-soluzzjoni hija aktar minn tas-soltu l-istess politika iktar flejjes minn qusin din minn fuqin. dil kamra t-izbalja jekk taħseb li tista' tibqa' iż-żit in-nefqa fi żmien meta iċ-ċittadini Ewropej għaddej minn żmien ta' austerità. Suppost aħna għandna nagħtu eżempju u dan jfisser li nifriżaw id-daqs tal-budget. Grazie per il gruppo. Grazie Grazzi, Signor President. Meta neġu n-ħtiġijiet tal-ċittadini, tal-Europa, kullħat jitkellem dwar l-austerità. Imma għanna bżonn eh, solidarjetà mhux Ewropa S&M. Aħna nintellaw nereġġu il-reprezentanti tagħna mod demokratiku għal rridu nkunu responsabbli. Hemm ħafna differenzi fil-Parlament. Memxa, ma nappoġġaw trasferimenti li għandhom jappoġġaw eh, multinazzjonali, laqas ma nistgħu illi eh, konna Ewropa fortizza, iżda rridu nġildu kontra l-kriżi mod effettiv. Min qed kummissjoni qed tissuġġerixxi li jkun hemm tiżdid fil-pagamenti ma dan diġà qiegħed hemmhekk allokat fil-Fond Soċjali Ewropew. Għandek Italja, Spanja, l-Portugal u Greċja dawn huma l-ikbar kredituri. Ġifiri, sakemm ma bidlux il-direzzjoni tagħna, aħna jkollna iktar esklużjoni soċjali, iktar faqar, u għalhekk għandna bżonn nħindu aħjar deċiżi, l-aħjar deċiżinijiet minn meċċeja tagħna. L-Ewropa qiegħda tinżamm ostaġġ mill-banek sissa u mill-kumpaniji l-kbar. Aħna għandna bżonn ikonna tweġibiet speċifiċi għal ħtiġijiet tal-ċittadini. Aħna nirdu nati prioritajiet għal ħolqien tax-xogħol ta' sikurta soċjali, tal-edukazzjoni, għas-saħħa. Dak li qegħdin nġildu għalih hawnhekk u anki hemm barra għalih. Grazzi, Issa l-effendi. Signora Andresen. Grazie, Signor President. Erġajna għal darboħra. Fil-lar krizi finanzjarji li għat marajna, eh, li ma bħala għan niprofaw nżidu il-budget ma nistawx nemnu li maġġoranza unek għandhom l-għada u t-tostaġni illi jitolbu din iż-żida ta' 8% din l-ideja ta' tkabir ġenwinu il- il-nuqqas u l-qat jista' jenqos permezz ta' zida fil-budget hija ridikola. Sissa nfaqna eluf u biljuni ehm, minna ma wasalna mkien da sarraf xejn. Il-politiki tagħna għandhom responsabilità ewlenija f'din il-kriża. Il-Kommissjoni Mod partikolari ma rnexxilniex tikkontrolla l-użu tal-fondi Ewropej li eh, ġiet eh, inatat lila eh, biex tħossiba mill-ħata ċittadini. U dan jemina il-proġett Ewropew kollu kemm issa din is-sala trid tippremja dan il-falliment bżieda. Jekk inti qed tisma' Sur Cameron, jien għandi messaġġ ċar u tont għalih. Jekk inti ħadd kompli tibgħat il-flujes il-Brussell u inti tkun qed titrasferiment il-poter lil burokrazija irresponsabbli. Inti um, intridu taqtaw il-kontribut tal-nis um, tal-Renju Unit l-Brussel u jina nishtiq li kunem naqis laqas bis li kunem um, blokkar tal-budget line. Grazie. Sejt Sinra Wortman, aħna għanna krizi twila u dimna u dan jimxi id-fit ma għat fost iż-żazah li għet jikber kull majmur. jmur. Ninja sa bomba soċjali. Istutturi kollha soċjali qegħdin ibattu f'din it-tip ta' sistema u dan għandu xieqsam ma' ġenerazzjoni sieħa ta' persuni fl-Unjoni u dan jeħtieġ illi konna reazzjoni mħaffa. F'dan l-isfond il-budget tal-2013 huwa wieħed illi maħsub sew bħala reazzjoni. Għaliex anki l-impjegati ta' istituzzjonijiet ser eh, jitneħħew. Se jitkeċċew. Aħna nippruvaw nifrankaw nfadlu. Nifukaw fuq it-kabbir, fuq nipromovu it-kattir. Din għandha tkun fuq l-aġenda tagħna. Irridu nerġgħu niksbu l-fiduċja tal-ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea. Fiduċja fl-Unjoni Ewropea hija kapaċi li taġġixxa u toħloq xogħol sabiex iż-żaza speċjalment jistgħu jkollhom tama għal ġejjini tagħhom. Grazzi issa. Il-kelima li miss Onorevoli Sujan. Grazzi. Sur Kommissarju Membri Onorevoli. Nista biss nifraħ ir-rapporter illi kellam bitċa xogħol ta' ibsa ferm. Il-budget tal-2013 jrid jikkontribwixxi biex insolvu l-problemi tal-Ewropa. Jna nħoss illi jem ftajim wisa fosna illi il-qat huwa wieħed mill-prioritajiet ewlenin kif ukoll tnaqqis il-produzzjoni xi wħud qegħdin jagħtu tort is-settur bankarju u il- il-self imnaqqas imma il-konsolidazzjoni mhux imsaħħa u anke kriżi bankarja qed tpoġġina f'sitwazzjoni li mhux qed eh, naraw soluzzjoni għaliha. li ħna nżidu l-budget nista' jgħin biex intejbu l-affarijiet, intejbu illi naħdmu fuq tkabbiru x-xogħol u nistgħu intejbu l-affarijiet jekk il-onorevoli membri ma jibqgħux jinsistu fuq il- li nġixxu f'ristaw jiġri qabel kriżi. Imma rġina ġixxu fil-kriżi, aħna rridu nkunu qalbina u rridu nifokaw fuq il-tkabbir il-Kummissjoni Ewropea tiċaġġixxi malajr għal proposti tal-Istati membri għaliex bekk nkun nistgħu nġessu kriżi ma taħjar. Jekk aħna nkunu noqogħdu ħalmu fuq flejes li ma ntefqux noħolqu pjanijiet ġodda fuq kif nistgħu nallokawhom u nofquhom. Mela ma ħanaslhom kien. Iġifiri flok nħarsu lejn din il-ħrafa ta' flejjes li mux għedin jintef u mernedu nħarsu lejn il-ċiklu budġetarji u għallura l-pagamenti ovvjament ħajżdidu u irridu inħalsu dan il program li aħna għamilna ċertu għeddi tal-allokazzjonijiet ta' monta monti ta' flus. Għalek napoġġa. Grazzi. Minuta u nofs. Grazie President. Grazie sulla via tal rapport eccellenti. Jina nitkellem hawnhekk par rapport għas sezzjonijiet oħrajn il-budget u heading numru 5 u xi dwar il-budget tal-Parlament. Il-kollegi jiftakru forsi dak il qalu il- il-kollegi biex nħedġu istituzzjonijiet illi jżobbu l-linja tagħhom li l-isfel minn 1.9 u li u kol għanżommu il-linja ekkifini bħalissa eh, għaxan għati provaw nifrankaw fil-budget eh, tal- eh, pal-palmuma per eżempju fil-missions, fil-impiegi, Ehm, impjegati għall-Unjoni Ewropea fil żjavġar li jagħmlu. Aħna nipprovaw nirrekomandaw ukoll xi tfadil fil-budget u nittamaw li fl saħar ta' sena ħajkonna rapport li disponibbli wkoll. Nixtieq ngħid xi ftit dwar il-istituzzjonijiet oħrajn. Il-Kummissjoni Reġorjament proponiet iżieda fil-budget tagħhom ta' 3.2 fil-mija jiena nifhem illi il-Konsil se jkun qed jipproponi żieda ta' 1.8% illi ovvjament huwa qrib ħafna il-8.9% illi kien qed jipproponi l-Kummissarju imma jdu ħarsu lejn istituzzjonijiet kollha mod individwali nafu pereżempju l qorti tal-Ġustizzja u li EAS diġà qegħdin jgħidu li ħajkollhom bżonn żieda ħafna ikbar iżda mod ġenerali inaħos illi aħna rridu jkollna żieda ta' 1.9% jekk mhux anqas u rridu ngħidu illi aħna kellna amministrazzjoni tajba tal-budget tagħna naħseb hi xaġa tajba tkun xaġa tajba kemm għall parlament kif ukoll istituzzjonijiet oħrajn. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Feynman għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjuri. Din is-sena kif namlu kull sena qed ikollna dibattitu fuq il-mandat ta' trialogu sabiex ikollna budget għas-sena d-dieħla nixtieq jiena nappellalkom tkunu raġonevoli fl-isforzi tagħkom sabiex insibu kompromess. Ma nixtieqx noqgħod nikkumplika l-affarijiet billi nitlob għal affarijiet impossibbli eh, il-qada ekonomika tibqa diffiċli u se tibqa diffiċli għas-sena d-dieħla wkoll ma jistax ikun hemm iktar infi eh, fuq li l-istati membri eh, għandhom jonfqu u għalhekk il-budget tas sena d-dieħla jrid jiġi adottat fil-ħin sabiex ma jkunx hemm xi dewmien mhux partikolari jew eh, xi problemi. Sytuacji f'sala unej sox nesmime nesmíme dopustit. Rád bych připomenul, že příští rok dosáhne poprvé Evropská unie spravedlnosti. Is-sena d-dieħla Għall-ewwel darba ħajkun hemm trattament indaqs tal-bdiewa qed nitkellem dwar is-sussidji agrikoli. Naħseb li dan huwa mument storiku dan qed ngħidu bħala membru minn stat membru ġdid. Grazzi. Grazie, la parola. Grazie ħafna l-onorevoli Vozovic għal-minuta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 Mela, jena nista najt li dan huwa soddisfaġenti. Il-kummissarju qed jgħidilna li dan huwa eh, strument għall investimenti Aħna vera għandna bżonn nużaw dan sabiex nippromuovu tkabbir u noħol u l impiegi fl-istati membri kollha u għalhekk li jiena se nappoġġa dan la bozz eh, tal kumissjon Jipodoba Et nitkellem dwar il-proposti l-oħra dwar it-kabbir u eh, l impiegi Il-punt li xtaqt namel huwa dwar il-progress. U eh, rridu ngħinu li żgħażagħ l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġlieda kontra id-diskriminazzjoni, il-baġit huwa l-futur tagħna u għal-mod kif nistgħu naddu aħna l-oddot eh, sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jiżviluppaw u jsibu post fid-dinja tax-xogħol. Grazie, la parola all'onorevole Hartong. Per un minuto. Grazie, Nasser Hartong. Voorzitter, afgelopen weekend ben ik naar de nieuwe film Ice Age 4. Jina mart nara Ice Age 4 dal-weekend, il-raba film ta' Ice Age. U kienem zewċ firin um, Australjani li għamlu kummenti interessanti. Meta xatsaqsijom Eh, il-għala mandkomx problemi u ma għalu li l-ħagġa vera sempliċi għax aħna vera stupidi. U id-dibattitu fuq il-budget huwa l-istess jekk intkom tħarsu lejn ir-rapport tal-avjer dwar il-żieda ta' 6.8% eh, fil-budget u l-anijiet kollha li eh, jeżistu, forsi intkom ħataħsbu min jista jaħseb dwar pan pjan pal dan il-Kummissjoni Ewropew u l-Parlament Ewropew l-affarijiet se jizdidu fl-2013. Forsi ħassaqsu eh, x'mhux eh, x'żieda mhux se teżisti fil-budget u ċittadini ħaj saqsu il-għala l-Ewropa spiċċat eh, bi tant problemi u tweġiba simili ħafna bħal film Ice Age 4 għax aħna vera vera stupidi. Grazzi ħafna is Jens Jenżlewska. Grazzi ħafna, grazie Signora President. Il-budget tal-Unjoni Ewropea l-espressjoni pratika ta' solidarjetà bejn is-27 stat membru. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa strument qiegħed hemmhekk eh, mhux biss itaffi jew jala id-diskrepanza imma sabiex il kompetitività tiġi imtejba u sabiex ehm, ikun hemm il-ħolqien ta' impjiegi ġodda. Għanna l-idejat dwar kif nistaw nixprunaw it-kabbir fl-Unjoni permezz tal-fondi strutturali. Għanna programmi speċjali sabiex nappoġġaw sabiex inħadnu l-innovazzjoni u t-talim matul il-ħajja. Dawn huma problemi li huma emmek għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi u bekk nkunu nistgħu aħna e, nil nilħu l-sfidi tal-21 sekol, special, seklu specialment aħna li jett infittxu għal-impiegi ġodda. Aħna irridu naċċertaw li permezz tal-budget tal-2013 aħna eh, namlu tajjeb fuq eh, l-obligi tagħna imma rridu wkoll nikontribwixxu sabiex niġildu eh, il-kriżi ekonomika. Dwar id-dettalji nixtieq ngħid jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li eh, m'għandniex aħna nispiċċaw b'diskrepanzi bejn il-ħlasijiet u l-impenji, il-pagamenti u l-impenji. Jekk iva se niltaqgħu ma' ħafna diffikultajiet. Għanna żieda proposta ta' 6.8% fi 2013 din iż-żieda differenti minn dak li diġanna fl-2012. Aħna rridu nifukaw fuq eh, medda twila ta' żmien, mhux qed nitkellmu dwar medda qasira biss jew li l-affarijiet isiru b'mod ad hoc. Irridu naħsbu dwar il-futur, anzi il-futur imbiet. L-Onorevoli Hetog għal minuta. Grazzi ħafna, aħna t-nitkelmu dwar il-kompetitivita. Jiena, nista' ngħid li u importanti ħafna li nonfqu eh, il-fondi tagħna b'mod effiċenti. Nixtieq nisħaq fuq żewġ punti. Nixtieq l-ewwel qabel kollox li ikun hemm żieda f'investimenti għall-SMEs. Anzi, nixtieq uh, li uh, jitkatru il-fondi fil-Bank Ċentrali Europo u rritu ikun hemm iktar proġetti pelota u irridu eh, u koll nkaċu l-fondi tal-Bank ta' Investiment Europew u um, rridu aħna nsibu soluzzjoni soluzzjoni li mhux se tikkawża żvantaġġi eh, għal politiki differenti tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-seba programm għafas għal riċerka aħna rnexxilna nagħmlu dan, eh, is-sena nitagħmel se nkunu nistgħu nagħmlu dan dis-sena. U um, U importanti li e, ikolna bilanċ jiena nittama li se nkunu nistgħu aħna nixbu progress sabiex inkunu e, nistgħu nibqgħu gburin u flimkien. Grazzi ħafna l-Onorevoli Terro għal minuta. Kiġus rova puhemies. Iva komissari rapport. Grazzi ħafna Signora President, Kommissarju, kollegi. Is-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa għada mux daqsek pozittiva kif tafu u ħafna stati membri suppost se kollom bżon jamlu ħafna eh, sagrifiċi ifadlu u jifrankaw ħafna flus imma fis-saħħa l-edukazzjoni u l-edukazzjoni u kol emmek liktar li jeti naqsu il-fondi ma nistawx għalek eh, nanticipaw jew nimmaġinaw li situazzjoni se tibqa l-istess passoltu. Issa graffiċi se jaffetwaw lil kulħadd l-Ewropa wkoll. Ma tistgħux intkom u jew tistgħu issaqsu għazidit fil-budget imma il-flus mhux qiegħed hemmhekk u qed nipperikolaw ir-reputazzjoni l-kredibilità tagħna donna aħna mhux qed natu każ is-sofferenza fl-istati membri differenti rridu naraw ukoll fejn xi affarijiet doppji li qed isiru fejn eh, nistgħu nifrankaw il-flus u irridu aħna nejnu lill istati membri. Grazzi ħafna il sinjura Holmaja għal minuta u nofs. President, Kommissarju, kollegi, illum war nofsinhar nixtieq jiena nisħaq fuq il-kwistjoni tal-aġenziji. Nistgħu naraw li l-aġenziji fl-2013 imma u fis-snin bejn l-2014 u l-2020 dawna dawna ma poġġewx il-priorità fuq il-finanzjament għanna l-Ajopa, l-Ezma u l-oħrajn. Tlet aġenziji supervizjori jew ta' supervizjoni jekk aħna se nafu li fit-tmim il-ġima fit-28-29 kon diskutu xħajamlu eh, aħna rridu naraw kif jistaw dawn iwet u il-mandat taħħom għax jekk le l-pjanar kollu mux ħajkun pjanar prattiku eżempju ieħor l-Europol l-Europol għandu ġestjoni speċifika tal-budget fl-2011 kellhom il-programmi eh, li bdew tard u issa dawn qed jiġu kastigati eh, permezz ta' tnaqqis ta' 10% u rridu wkoll jaħdmu fuq eh, ċiber kriminalità. Dana ma jagħmilx sens. L-affarijiet jridu jagħmlu sens u jekk inħarsu lejn l-istruttura tal-bord ta' ġestjoni jiena l-fat li naħseb li l-fat li hemm ħafna sħubija, ħafna membri eh, dawn l-affarijiet eh, għandhom jiena taw bilanċ. Grazzi ħafna Lauren Honorable Fernandez għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi Senjura President, eh, kollegi, eh, kummissarju il-budget tal-Unjoni Ewropea li qed nipproponu għal-2013 kien hemm żieda ta' 6% jekk inqablu l-affarijiet mal-budget tal-2012 qed nitkellmu dwar l-appropriazzjonijiet ta' se jkollna xi 138 biljun euro u jiena nitama li din iż-żieda se tkun żieda bizzejiet għalli bekk nkunu nistgħu naħdmu fuq l-impinni li diġa ħadna fl-Unjoni Ewropea unnek nixtieq nisħaq fuq l-investimenti li kull stat membru qed jagħmel b'mod partikolari fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni u nixtieq nfakkarkom li fl-aħħar tal-2011 il-Kummissjoni irnexxina tagħti rimbors lil xi 11 biljun euro ta' xi 11 biljun euro dana irrefletti eh, irrefletta tal-bejt tal-ħlasijiet U minħabba l-fat li ma sarrux bizet ħlasijiet, it-torkin ta' il-konsil, il-konsil dan għamel ta' rasu eh, ħadem eh, u ħaseb fuq l-interessi personali tiegħu stess imma nixtieq jiena nitlob il-kunsil ma jagħmel hekk. jekk eh, Diġa minna impenji, jħadna impenji, diġa eh, eh, impenjajna ruħna li nħalsu xaħġa mela eh, dawn l-affarijiet għandhom jitħalsu importanti li konna l-koezjoni territoriali u soċjali. U l-aħar punt nishtiq nifraħ il-rapporter u kif sewa il-rapporter u ma u għiex li kunem eh, l appoċa għall-SMEs il zazax kif ukoll eh, l impiegi u għiex mm, jipromovi it-kabbir sostenibli, intelligenti u inklusiv pala eh, priorità l-budget tal-2013. Grazie. Grazie. Grazie ħafna.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 jirna xilna aħna natu spinta l-qoddim li l-kabir ekonomiku u għallek li l-implementazzjoni tal-politika daqsek importanti. Għalek, jekk aħna nixtiequ niġġieldu eh, il-kriżi, mela ħafna stati membri għall-2012-2013 irridu il-laħmu il-budgets tagħhom, saħħu dawn il-budgets. Aħna se konna pagamenti limitati, eh, jew finanzi limitati fl-2013 u hemm pjan li eh, sen laqawam dawn il-pagamenti jista' jkun hemm għalhekk diffikultajiet eh, fil-budget tal-futur u il-politiki ta' koeżjoni se jibatu imma wara kollox dawn politika ta' politiki ta' koeżjoni l-iktar li għandhom bżonn jikontribwixxu sabiex l-Unjoni terġa' titla' fuq saqajja. Grazzi ħafna, Sinjora Bezesku. Grazzi ħafna, grazzi President jenna nemmen li huwa importanti li l-prioritajiet u l-politiki fuq medda twila ta' żmien jirridu jiġu konsidrati eh, aħna u nistabilixxu il-budget dwar it-kabir il-kompetitività u l-impjegi fl-istati membri dan għandhom jisaħħu u jiena wkoll nappoġġa li jkun hemm iktar appropriazzjoni budġetarji tar-riżorsi għal żgħażagħ għall-SMEs. Il-maġġoranza tal-kumpaniji li huma attivi fuq is-suq intern huma propju dawn l-SMEs dawn qed jattiraw imma biss penċentwari vera baxa tal-investiment. Għalhekk jiena nikkonsidra li l-appoġġ imsaħħaħ li jista' jingħata lill smis dan huwa mod kif nistgħu aħna eh, nelbu l-kriżi dan huwa mezz. Nixtieq jiena nisħaq hawnhekk li responsabilità finanzjarja ta' importanza eh, speċjali, speċjalment f'dawn iż-żmini ta' konsolidazzjoni fiskali u flimkien mal-budget irid ikun hemm politiki ta' rkupru implementati mill-Istati Membri ħalli bekk l-impatt fuq l-ekonomija jista' jkun impatt pożittiv. Grazzi. Grazie Van Nisteroj. Grazie ħafna Van Nisteroj. Grazie ħafna. Grazie. Issa wasalna fi lejn l-aħħar ta' dan il-perjodu ta' seba' snin u hemm xi ħlasijiet li rridu nagħmlu xi kultant dawn għandhom x'jaqsmu ma' snin preċedenti u dan jaqa' taħt il-politika ta' koeżjoni. U ta' spiss eh, fl-ewwel ftit snin il-flus morru eh, lura lill-istati membri mbagħad iktar tard dawna jirrifjutaw li jħallsu eh, il-kontijiet Iva, um, l-istati membri jafu li jumbat jiġu l-kontijiet dana mux xi uh, ħaġa ġdida, umbat ma weta jikollem il-kontijiet l-istati membri la jidu li l-flus mux jietem iċittadini ma jkunux staw jifmu laqas jena t-nifem ġifiri ma nix aħna xi soluzzjoni alternativa, grazie ħafna sur Paxka. Grazie ħafna. Is-sitwazzjoni ekonomika l għada ekonomika fl-Unjoni Ewropea se tkun għada vera diffiċli u jiena nistaf konvint li l-Parlament Ewropew eh, nittama li mhux jeżaġera fl-impenni li huwa jagħti għażidiet li stati membri għandhom bżonn ifadlu iktar flus għandhom bżonn li kollam il-flus għall-investiment eh, għalhekk il nittam li l-Parlamentu u l-Komissjoni se jħarsu il-fema tal-Konsil, irridu aħna nħarsu l-opinjoni tal-Istati membri nafu li jgħatem riservi u fuq medda twila ta' żmien ħafna politiki jistgħu eh, dawna jimxu tajjeb, per eżempju, xi eh, imma hemm xi flus eh, pereżempju li ehm, qed jiġi finanzjat li ma jinx sens pereżempju il-Dar Ewropea l-istorja. Eh, grazzi ħafna Kummissarju Lewandowski, grazzi ħafna għall kummenti tagħkom qed nara li donna moda li naqblu il-budget nazzjonali ma dawk ta' mal-budget tal-Unjoni Ewropea. Iva, mġustifikazzjoni zaħira ma mux sħiħa aħna eh, eh, għalhekk għall-budget eh, tal-Unjoni Ewropea qatt ma jkollna żbilanċ jew dejn dejjem ikun hemm ekwilibru bilanċ. Il-budget tagħna wieħed fil-mija tal-GNI imma mhux erba' jew 5% tal-GNI li diġà intefaq sabiex jiġu mejjuna l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u dina mhux raġuni l-għala hemm triljuni ta' dejn fil istati membri tal-istati membri ma forsi din tkun parti mis soluzzjoni dwar kif nistgħu nisaħħu b'mod eh, responsabbli eh, l-opportunitajiet ta' tkabbir u impjieg. Jekk aħna se nqablu dawn iż-żewġ budgets eh, jew il-budgets differenti, irridu aħna nifrankaw dak li nistgħu dina amministrazzjoni għall-ewwel barda minn mindu bdiet il-Komunità Ewropea fl-2014 in-numru ta' dawk li jaħdmu għall-Unjoni se jitnaqqas u għet nitkelmu dwar l-aġenziji u kol. Għet eh, najdu dan eh, minħabba Sinjura Holmeyer, Iva, irridu aħna nifrankaw il-flus, jekk irridu aħna namlu għanġestimenti fil-izviluppi, fil-istrumenti differenti fl-Azja per eżempju eh, fejn hemm xi programmi li mhux qed jaħdmu aħna hemmhekk qed infrink franka u l-flus u dan huwa rifless fil-budget la bozza budget tal-2013 u 14 eh, issa aħna tinnhom fuq xi 66 biljun euro inqas minni eh, kien miqbul maqbul għal perspettivi finanzjarji fil-2007-2014 dan huwa r-riżultat tal-tfaddil Eh, u li u ukoll l-affarijiet eh, fil-Unjoni Ewropea. Il-budget imma x'inhu nistgħu ngħidu li aħna t-nitkelmu dwar il-mezzi sabiex aħna nkopru il- eh, kontijiet leġittimi, kontijiet għal proġetti leġittimi mill-Stati membri 94% dana joħroġ barra mill-Brussel. Uh, u mbagħad l-amministrazzjoni. Mbagħad jekk ma, ma nħallsux dina problema tal-Ministri tal-Finanzi li eh, u minħabba nuqqas tal-likwidità fl-Istati Membri jew inkella aħna naqsu il-possibilitajiet ta' investimenti fl-Istati Membri u mhux qed nippermettu li eh, eh, l-SMEs ikunu jistgħu jelbu il-kriżi finanzjarja u r-riżultat aħjari ħafna impenni li mhux qed jitħallsu qed nitkellem dwar il-kontijiet futuri dina mhux soluzzjoni reali mhux għażla e, il-budget tal-2013 dana e, nbena fuq e, il-flus li jingħata mill-Istati membri u wkoll naqbel ma' membru Eh, li eh, u aħna t nevaluaw l-affarijiet u rridu aħna namlu l-sforzi li sabiex nħarsu l-kontijiet u ma nistawx niġu kritikati f'talli għet eh, nirrespettaw l-kontijiet ġejn minn 27 pajis dan u għaddan u approċ skizofreniku għal-budget dwar budget tal-2013 l-axar nasib ħatmu sopris li għanna tal-bit addizjonali għal-ħlasijiet dan u għat test pratiku tal l-agenda ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u qed nimxu aħna b'mod responsabbli. Grazzi. Grazie kummissar. Grazie lil kummissarju Naddu issa għall-onorevoli Lavija, żewġ minuti. Grazie President. L-għan nishtiq nir-ingrazza l-kollegi tijaj għad-dibattitu interessanti li kellna illum milli ħareċ eh, minnu, ħarġet minnu l-maġġoranza favur għall appoġġ għal pożizzjoni tal-Kummissjoni u ċar illi l-ħtiġijiet tal-pagamenti rridu ovvjament isegwu l impenni li jkunu saru fis-snin ta' qabel. Bla dubju, illum mħabba il-livell reali ta' 207 kontijiet li huma leġittimi għax dawn huma impenji li wieħed kien ħadhom fis snin ta' qabel u issa wieħed irid jirrispettom. In-neċessità tal-ħlasijiet tikkonċentra fuq dawk l-intestaturi li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp u it-kabir ekonomiku. U għalek din il-ġlieda għal pagamenti aħna eridu namluwa u il-Parlament għandu dan il-mandat ta' trialogu Eh, u qed jimxi fuq din il-linja aħna tlabna l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, tlabnija din għax huwa ċar illi minar punta tluq komuni fi rigward ta' l-informazzjoni, probabbilment eh, Naslu għal konklużjonijiet differenti tiġa kena din l-esperjenza fil-konċilazzjoni tas sena l-oħra u tlaqna minn eh, punta tluq differenti għalhekk irridu nagħmlu monitoraġġ tal-pagamenti u Illum qed nitolbu hawnhekk hawn il-siġu vojt tal-Kunsill qed nitolbu li l-Kunsill jipparteċipa fid-dialogu tagħna interistituzzjonali biex bekk fl-aħħar eh, tad-diskussjoni inkunu nistgħu niftħu u nagħlqu il-budget għal-2013 u jkollna din il-viżjoni konġunta fuq il-ħtiġijiet li huma reali Fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Lewandowski tal-kooperazzjoni tiegħu u l-gruppi illi għada iridu jappoġġaw il-mandat għat trialogu u nispera illi fil-fatt votaw b'maġġoranza biex bekk ikonna din is-saħħa fin-negozjati illi ħajsiru mal-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Lavija. Id-diskussjoni issa magħluqa u il-votazzjoni kif qed inti ħatkun għada fin-nofsija.